Komissarju ħalik tkellmet fil-qasor eh, warf sinar. Naħseb li huwa tajjeb li għandhom insegwu il-kollegi tagħha fil-ġejjini. Grazzi ħafna. Mela, hekk temmejna d-dibattitu. dibattitu issa għala u l-votazzjoni ssejr eh, f'nofsinhar l-erba'. Issa dwar għal affas politiku ġdid tal-Unjoni Ewropea ġdida kontra l-violenza fuq in-nisa. Il-rapport li jmiss ta' Eva Britt Svensson. Dak huwa suġġett li għandna dan ir-rapport. Naddu l-kelma lill-Sinjura Svensson biex toffri il-rapport tagħha. Grazie ħafna President. Grazie ħafna President. Grazzi, grazzi tal-Kumitat FEM għal-xogħol tajjeb li qed jagħmlu fil-ġdida kontra il-vjolenza kontra n-nisa. Qabel ma nibdew dan id-dibattitu nixtieq nsemmi bosta nisa li nqatlu jew ġu trattati ħażin minħabba violenza per eżempju ħantikom xi eżempju u xi immaġni ta' dawn ta' din it-tip ta' violenza qabel ma nibdew għal dibattiti. U qabel nagħmel dan sabiex ikolkom idea globali u dimajnejkom ta' dak li qed jiġri Nixtieq ngħidilkom li bil-votazzjoni tagħkom tista' tgħidu daqshekk għal daw kollu jekk tipprovaw din ir-rapport. Nixtieq nsemmi mara pereżempju l-om li taqra ħrafa l-tifel jew tifel tagħha u f'daqqa waħda missier il-żewġa jidħol fil-kamra u l-om u t-tifel mill-ewwel jifmu se jiġri l-tifel li ta' taħt il-gverta jipprova eh, jelimina dak li qed jiġri qudiem għajnejh jisma' l tal-missieru u ħafna swat eh, tasiq l-om u karbit ta' uġieħ min naħa tal-om u nafu kemm kien hemm eżempji bħal dawn ta' violenza domestika u fl-aħħar mela aħħar dan iwassal biex ikun hemm talba għal divorzju jew separazzjoni flimkien mal-lom. U nixtieq insemmi om partikolari li deċidiet li taħrab il-tifel tagħha u li lin mill-azil mill-skola tannuna fej kienet ma' tifel jew tifla tagħha stennit eh, sabet l-messir tal-ta' Wilda u kien qiegħed hemmhekk u qatilha. U din kienet eżempju biss ta' violenza sempliċement ta' xija mara. Violenza kontra nisa u b'dan l-eżempju tistgħu tifmu li dan iseħħ meta il-mara tiddeċiedi li titlaq lir raġel U l-iktar ħaġa perikoluża li tista' sseħħ min-naħa tal-mara hija li li jitlob li titlob li jkun hemm separazzjoni u divorzju għax daqqa waħda r-raġel jintabaħ u jkun hemm violenza. U din hija l-ikbar periklu għallhom għax il-raġel jintabaħ li qed jitlef il-kontroll fuq il-mara tiegħu. Eżempju ieħor. Eh, żewġ teħbib jiltaqgħu eh, tfajla tinstema tisma passi waraja u tinduna li qed tiġi eh, segwita u tingħata fastidju tiġi stuprata. Iżda tiddeċidi li ma tirrapportax eh, dan il-fatt u tgħix b'dan il-pis f'ħajjita minħabba l-biża. Barra minn hekk nixtieq insemmi l-każ tal-mutilazzjoni eh, ġenitali wkoll tan-nisa li hija traġedja oħra Fl-2011-2012 ħajkun hemm komunikazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni biex bekk tiġġielet il-vjolenza kontra nisa u jiena għalhekk napprova bħala pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Sakemm jħajqa jkun hemm din il-vjolenza bbażata fuq is-sessi sempliċement ta' huma nisa sakemm naraw din il-vjolenza teżisti misser ngħidu li se nkun nistgħu ngħidu li s-soċjetà tagħna hija bażata fuq l-ugwaljanza. Il-ħajja ta' dawn in-nisa ta' dawn in-nisa hija karatterizzata mill-vjolenza u permezz tal-arfin li hemm vjolenza tant estiża naħseb li nistgħu nagħmlu xi ħaġa. Nixtieq nagħlaq billi ngħid li xi kultant aħna n-nisa m'għandniex inħarsu bħala lejn in-nisa bħala vitmi dawn huma nisa li ħafna drabi jkunu b'saħħithom jinnexxilhom jelbu l-vjolenza li jkun hemm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 Dan huwa suġġett verament importanti. Il-ġlila kontra violenza kontra n-nisa hija priorità verament kbira għal kommissjoni kif urejna bil-strategija ta' igwaljanza tal-ġenru. Hemm problema kbira ta' violenza kontra n-nisa fl-Ewropa u għal din ir-raġuni aħna qed naħdmu fuq azzjonijiet iffokati biex nindirizzaw din is-suġġett. Aħna ħan iżviluppaw pol eh, risposta politika adekwata biex nittattaw dan il-problema. Jiena ħad gost dan rapport tiegħek, signora Svensson, u din l-inizjattiva importanti għax ħajkun possibbli li noħolqu sinerġiji u nikkooperaw bej dak li qed isir mill-Parlament u mill-Kummissjoni biex nagħmlu azzjoni fil-ġejjini. X'diversi punti li hemm fil-rapport ġiġa u ma koperti minn azzjonijiet tal kummissjoni fil-ġlida kontra l violenza kontra n-nisa biex nimmassimizzaw l-impatt għet nifokaw fuq aspetti fejn bazi legali ċara skont it-Trattat tal-Lisbona. Fil-pakket ta' drittijiet tal-vittmi aħna ħanħarsu lej il-ħarsin ta' dawk li huma vulnerabbli dawk il-vittmi vulnerabbli bħal nisa u tfal. Dan il-pakket ħajġi frut il-xar diġej kull vittma ta' kull reat għandu bżon għajnuna wara reat biex ikun jista e, e, e, jkampa fil-proċeduri. Nisa ma vulnerabli meta ma jkollhom violenza fil-darom jew kalla stupru jew kalla xi violenza bażata fuq il-ġenru. Għandhom bżon li jiġu trattati b'rispettu u barfin meta huma jikkontattjaw dawk in-nies u sistema Eh, professjonali u s-sistema tal-ġustizja. Għandu jkun hemm eh, appoġġ u ħarsin biex jkollhom eh, aċċess għal-ġustizja u kumpens. Il-qafas legali ma jipprovdix li jkun hemm trattament minimu għal-vittmi fl-Unjoni Ewropea indipendentement ta' fejn kienu vittmi. Għalhekk il komissjoni għandha l-intenzjoni li saħħaħ il-pożizzjoni tal-vittmi fl-Ewropa. Aħna bħala l-ewwel pass ħadd noffru pakket ta' miżuri leġislattivi dwar id-dritt għal protezzjoni u appoġġ għal-vittmi programmi eh, fuq rikonoxximent reċiproku. Ħaj nifoka fuq dawk il-vitmi vulnerabli, per eżempju da dawk li huma vitmi ta' eh, violenza sessuali u domestika. Il-Kommissjoni ħat appoġġa wkoll u tipprovdi li jkun hemm rikonoxximent reċiproku għarfin reċiproku biex jkun ta' li jkun ta' beneficju għal dak il-vittmi li jum sofru minn violenza ripetuta minn eh, raġel jew il-mara tagħhom jew il-familja. Biex nizguraw li fl-ebda mara li taqsam il-frontiera li eh, jkollha dritt għal dal appoġġ ma toqgħod barra minn dan il-benefiċċju. Il-pakket tagħna ħaj joħloq għafas ġenerali li mbagħad aħna ħantemmu matul dal-mandat bi strumenti oħra li jiffokaw fuq il-bżonni speċifiċi ta' ċerta tipi ta' vittmi. Per eżempju, l-Kommissjoni qed tikkonsidra li tieħu azzjoni żjed qawwija biex tiġġela kontra tiġġieled kontra mutilazzjoni ġenitali. Parallelament ma' nazzjoni tagħna fil-ġustizzja kriminali aħna nippruvaw natu poteri lil nisnaw biex nżidu l-kuxenza tagħhom u nistabbilixxu statistika fuq il-vjolenza kontra n-nisa. Aħna l-Kommissjoni ħatuża l-xogħol tal-Istitut Ewropew ta' Igwaljanza tal-Ġeneru li tiġbor informazzjoni fuq dan is-suġġett biex nagħlaq nixtieq nisħaq li l-Kommissjoni bħalissa ġiġa qed provdi appoġġ finanzjarju importanti biex tevita u tiġilet kontra l-vjolenza kontra n-nisa. Bil-Defni u l xol tal-NGOs eh, eh, Ewropej u awtoritajiet publiċi. Grazie, President. Grazie ħafna. Komissarju. Grazie, komissarju. jista' naddu għall intervenzjoni minnaħa tal-gruppi politiċi. L-ewwel il-Partit Popolar Ewropew. Signora Jimenez Besseril, fidejk. Grazzi ħafna. Il-maġġoranza tal li jiena tkellim dan il-Parlament jiena għamilta biex inkun nista' nagħmel denunċja tal-vjolenza kontra n-nisa u għal darba oħra qiegħed hawnhekk biex niġġieled kontra tagħha. Irrid ngħid mhux biss li man qatt ma nixban nagħmel dan, imma naħseb li hemm bżonn li nkomplu nitkellmu forma pubblika din il vjolazzjoni kontra dritti tal-bniedem għax ma lebda kawża li wieħed jista' jiddefendi mingħajr ma jkunemx eh, jkun jkun jista' jisma' u dan huwa l-aħjar eh, loudspeaker li għaw biex inkunu nistgħu niddefendu dak nisa kollha li jsoffu kuljum eh, minn il-vjolenza u għandna bżonn li aħna l-leġislaturi nkunu nistgħu nikkastigaw l-aggressuri skont kemm ikun gravi ir-reat u biex ngħinu wkoll lill-vittmi. Meta wieħed ikkalkula li kwart minn nisa fl-Ewropa sofrew Eh, violenza tal-ġenru mill-inqas darba f'ħajjithom um, u li anki tfal ukoll fl-istess maniera ma sebt mhux eh, mhux impossibbli li nitolbu li jkun hemm iżjed impenn minnaħa tal kummissjoni bil-pjantazzjoni tagħha. Naħseb li wieħed jkompli insisti eh, darba oħra biex wieħed inħarsu lill-vittmi kif għadna skont l-ordni ta' Ewropea ta' protezzjoni tal-vitmi li jiena kont rapporter tagħha. Jien naħseb li dina s-real ta' kemm jista' jkun malaj dan ir-rapport ehm, ehm, kellu appoġġ kbir mill-bidu u dan juri li meta aħna nridu nħarsu lej il-vjolenza domestika li eh, li taffettwa l-membri kollha tal-familji tfal dawk li għandhom eh, li huma anzjani, nisa u rġil m'għandux ikun eh, żmien biex ikun hemm opportuniżmu politiku għax għax dana huwa l-nur għal kulħadd li navanzaw f'dan il-lat. Aħna m'għandniex nagħlqu ħalqna u t-tieni nibdew naħdmu għal volja inna ħafna ħafna snin nitkellmu dwar il-vjolenza tal-ġeneru għal ma konniex kapaċi sissa li innaqsu n-numru ta' dawk li jmutu. Aħna xi ħaġa qed nagħmlu ħażin. Għalhekk naħseb nħallu l-demagogja barra u ngħaddu għall-azzjoni billi nagħtu għajnuna reali u napplikaw l-leġiżlazzjoni li hemm bżonn biex in-nisa jkun jistgħu jgħixu b'dinjità sigurta li il vitmi kollha jkunu jafu li għawek jien dejjem ħankunaw biex inkun nista' natihom vuċi ħalli kemm flimkien inkunu nistgħu nelbu dan l-għadu li wassal tmim ta' ħafna nisa. Jiena ngħid biżejjed biżejjed u li nitolbkom li tajnu l-istess bħali. Grazzi. Köszönjük szépen. A hölgyeket nem... Grazie, Ma xtaqx nir-interrompi, eh, imma kieġobkom, eh, provaw rispettaw il-ħinijiet li jintkom għandkom. Signora Thompson, minuta u nofs għal soċjalisti. Grazie ħafna, President. Wieħed minn kull għaxar nisa jisofru minn violenza barazza fuq il-ġeneru ħafna tfal ukoll eh, jirrakkontaw li kun hemm violenza konta tagħhom. Aħna m'għandniex nagħlqu għajnejn għal dak li qed jiġri. Rix nisma' iżjed stejjer dwar eh, li nisa jitfawlhom laċtu fuċċhom jew inkella jiġu mweġġa mill-irġiel tagħhom. Intant nisma' minn daw l-istejjer minn nisa u dak huwa verament ħaġa li l-Unjoni Ewropea għandha twaqqaf. Dan huwa rapport importanti u dan huwa sinjal lil-dinja li l-Parlament Ewropew jaqbel li l-violenza bażata fuq ġenru huwa offiża kontra d-drittijiet tal Ma Aħna bżonn azzjoni, eh, għandna bżonn direttiva li twaqqaf din il-violenza kontra n-nisa. Aħna għandna bżonn li konna approċ koordinat. Aħna rridu nizguraw li il vitmi eh, jiġu mħarsa kemm jista' u rridu nizguraw li flebda rokna tal-Ewropa ma wieħed ma jkun jista' jkollu violenza jkun hemm violenza kontra l ġenru minn ma jiġi kastigat. Aħna nabżon ukoll nippruvaw nevitaw jkun nazzjonijiet preventiva. Il-violenza mhix ħaġa privata u għandna nieħdu azzjoni politika biex waqfuha. Grazzi ħafna. Issa fisem l-alde, il-Sinjura Parvanova għal żewġ minuti. Grazie ħafna, President, Komissarju, kollegi. Ringrazzja l-rapportera xoll xogħol li għamel u l-kollegi kollha li huma kellhom l-volontà biex ikomplu jiġġieldu kontra violenza kontra l-ġenu. Dan il-rapport il-Parlament Ewropew juri li azzjoni immedjata biex tiġġieled kontra violenza mhux kontra nisa mhux biss hija eh, neċessarja ma hija urġenti. Il-Kummissjoni għandha taraf li l-argumenti kollu huma l-istrumenti u azzjonijiet fl-Unjoni Ewropea jiddaħlu hemm diskrepanzi fl-Unjoni Ewropea, l-leġiżlazzjoni eh, leġiżlazzjoni fil-ġlida kontra n-nisa pempju. Eh, sena li għaddiet eh, studju sar li hemm differenzi dwar l-ordniet ta' protezzjoni u l-disponibilità ta' servizzi u l-kapacità ta' reazzjoni ta' servizzi pubbliċi. Aħna rajna li hemm impenn biex jitneħħa kull tip ta' violenza u u uh, fl-Unjoni Ewropea Eh, apparti mill-karta tal-nissa eh, li prezentajtu s-sena li għaddit eh, l-implementazzjoni ta' Stokholma. Ma ħafna stati membri ma implementawx il biex jħarsu l nisa minn kull tip ta' violenza u diskriminazzjoni. U ħana naraw issa li ċerta valuri essenzjali tal-Unjoni Ewropea ma japplikawx għal nofs mill ċittadini Aħna qed nipretendu l-Kommissjoni tagħmel proposta, toffri proposta leġislattiva u rekwiżiti minimu li għandhom ġi stabiliti biex jiġu inkorporati fatt leġislattiv li għandu jkun parti minn strateġija komprensiva li tħares lej kull forma ta' violenza bażata fuq il-ġeneru. Din l-istrateġija u l-inizjattiva ta' politika għandha tiġi komplementata wkoll Mill-il li kunem eh, attivitajiet biex jizidu l-kuxjenza, għet naħseb konkretament dwar sena eh, Ewropea biex jiġlu kontra kull tip ta' violenza kontra n-nisa li aħna bħalissa għedin niġbru il-ferem ta' ċittadini eh, biex nalaq wara ħarslu lej il-prinċipji essenzjali tagħna fit-trattat u l-impenni li hemm ġiġa minnħatakom aħna nippretendu li llum ikun hemm risposta ċara dwar kif u meta il-Kommissjoni qed proponi miżuri effettivi fil-livell tagħkom. Grazzi u fil-livell tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa fizem il-fizem il-ħodor u l-għali għannaddi u l kelma l signora Cornelison. Grazzi ħafna President, jiena kontenta li l-ġlida kontra l-violenza bazzata fuq il-ġeneri hija priorità għal-Kommissjoni kif ukoll għal-Parlament Ewropew. Dan etina għan eh, komuni eh, biex ikun isir progress fiż din li ġejjin. Nispera li dar-rapport jiġi konsidrat bħala kontribut importanti għal pakket ta' vitmi li l-Kommissjoni Ewropea eh, weditna u l-pakket tal-vitmi fl-istess ħin ikun wieħed mill-aspetti ta' strateġija Ewropea li jkollu appoġġ għal vitmim koll aspetti oħra fil-ġdida kontra violenza għanna bżon per eżempju li kunem level eh, livell minimu ta' għajnuna. Kull mara għanda jkollha ċess għal eh, shelters u għajnuna legali eh, blaħlas u għajnuna psikoloġika. Għanna bżon ukoll nħarsu lil nisa immigranti li mandomx permessi u li huma iżjed vulnerabli. Dan il-rapport jur jinkludi fih ħafna aspetti importanti u aħna bħala ħodor nisperaw nkunu nistgħu nivvotaw favur tiegħu. Ma kollu jekk il-premessa ġej u paragrafu 19 li jgħamil referenza għal prostituzzjoni bħala violazzjoni minn ma taraf bej il-prostituzzjoni li hija volontarja dik li hija volontarja għallu fek il-każ ħajkonna nastienu. Nisperaw ma naslu għal dak imma li aħna jkollna nista eh, rapport eh, b'saħħtu u appoġġjat minn ħafna biex tkun kontributana li kommissjoni u l-Istati membri. Grazzi. Köszönöm szépen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 Grazzi President, jena nilqa din dan rapport ta' inizjattiva propja mill parlament Ewropew u naħseb li l-Istati membri rridu jintroduċu issa leġislazzjoni sabiex bekk nkunu nistgħu ngħidu daqshekk għal violenza kontra n-nisa. Waħda mill-ikbar violenzi li hemm u lar li hemm għan-nisa hija violenza domestika u mhix kwistjoni privata li għandha tibqa' fih dan il-familja. Il-grupp tal-ICR huwa impenjat li appoġġa l-familji u tfal l-ewwel qabel kollox u kwalinkwa ħaġa marbuta mal-vjolenza domestika għandha konsegwenzi diżastrużi għal membri kollha tal-familja inklużi it-tfal, b'mod partikolari tfal. Dawn huma tfal li bosta drabi ikunu xieda ta' vjolenza domestika darba wara l-oħra u huma jqisu li din hija normalità, imġiba normali u għalhekk fil-ġejjieni jkun probabbli li jkunu violenti huma stess fl-iskola jew fil-ħajja tagħhom. Il-vjolenza kontra n-nisa jiena nemmen li tirrifletti u tisħaq diżugwaljanzi bejn l-irġiel u n-nisa. U għal daqstant għanda impatt fuq ir-rwol tan-nisa fis-soċjetà. n-nisa li jisfaw vitmi tal-violenza domestika ikonu ekonomikament dipendenti fuq min ikun ħati għal din il-violenza. U għal daqstant rridu naħdmu biħġarna sabiex bekk nkunu nistaw naraw dawn il-każijiet minn fejn ġejjin ta' violenza <clears throat> u s-soċjetà tagħmel l-isforzi kollha possibbli sabiex bekk nwaqfu din is-sitwazzjoni u rritu kunem ukoll kampanji ta' informazzjoni għaliex ħafna drabi dawn in-nisa jibżaw joqogħdu lura li jitkellmu dwar dawn l-esperjenzi tagħhom. Il-miżuri leġislattivi li għanna bħalissa fis-seħ fl-Ewropa il-mandat tar-restawrapo b'mod partikolari tista' tkun strument utli ħafna. Grazzi ħafna, issa fisem il-kellima individwali signora Figueiredo l-ewwel għal minuta. Grazzi, President. Dan huwa rapport importanti ħafna xi rappreżenta u jsejjaħ li jkun hemm approċċ kontra l-vjolenza fuq in-nisa jew bbażati fuq s sessi Dan jinkludi l-persegutazzjoni legali, kriminalitajiet oħrajn u miżuri ta' protezzjoni u ta' prevenzjoni kemm jista' jkun. U jitlob ukoll ħtieġa li jkun hemm garanzija ta' l-emanċipazzjoni sħiħa għan-nisa. Biex bekk nieħdu miżuri kontra l-qat u l-faqar fost in-nisa biex bekk in-nisa jkunu jistgħu b'mod ħieles jażlu l-triq ta' ħajjithom Nisfortunatament, l-lum il-ġurnata mux qed iseħħ ħafna drabi. ħafna drabi naraw każijiet fejn in-nisa jkunu dipendenti u din id-dipendenza twassal għal prostituzzjoni ħafna drabi. Jew inkella jkunu soġġetti għal violenza domestika minħabba li huma dipendenti ekonomikament mir-raġel tagħhom. Din hija sitwazzjoni ma tistax tibqa' sejra hekk nisa u għalhekk irridu ngħaddu isem il-kliem għal fatti. Din hija vjolenza li hija waħda mill-iktar forum serji ta' offiżi kontra drittijiet tal-bniedem. U mod speċifiku il-vjolenza bbażi tas sess għandha effetti negattivi ħafna fuq it-tfal. Irridu naraw Nirridu ngħidu li din is-sitwazzjoni qiegħda sejra aktar allar minħabba l-kriżi wkoll u għalhekk iktar ma naġixxu malajr, iktar ma l-istati membri jaġixxu malajr tant laħjar biex bekk ikollna miżuri effettivi fil-rigward il violenza kontra n-nisa. Grazzi ħafna. Dik kienet is-Sinjura Figueiredo fis-Semel Gwe, issa Sinjura Matera żewġ minuti. Grazzi President. Kummissarju, kollegi, il-ġlida kontra l-forum kollha ta' violenza kontra n-nisa hija waħda mill-prioritajiet ewlenin tal-Presidenza Ungheriża tal-Unjoni Ewropea u għal daqstant nitlob li jkun hemm adozzjoni ta' miżuri fuq meda twila ta' żmien fil-qasam politiku, soċjali u legali sabiex bekk inkunu nistgħu nneħħu darba l dejjem il-vjolenza bbażata fuq is-sessi u jkollna ugwaljanza ta' veru fost is-sessi. Jiena kont qed nipromovi flimkien ma' kollegi oħrajn fil-Parlament ta' twaqif tal-sena Ewropea kontra l-violenza fuq in-nisa sabiex bekk nkun nistgħu narfu aktar iċ-ċittadini Ewropej. Jiena nħoss li rikonoxximent tal-Kummissjoni Ewropea fil-pjantazzjoni 2010-2015 hija xaġa tajba sabiex bekk niġġieldu mill-mezzi kollha possibbli kontra l-violenza fuq in-nisa u dan huwa pass importanti l qudiem biex bekk mill-kliem ngħaddu għal-fatti. Qed nistennew il-pjan strateġiku li l-Kummissjoni Ewropea ħabbret li ħad prezenta din is-sena għaliex dan il-pjan għandu jintroduċi pakkett ta' miżuri leġislattivi u prattiċi sabiex bekk jgarantixxi l vittmi ta' violenza li kollom protezzjoni adegwata mill-naħa tas sistemi nazzjonali ta' eh, ġustizzja kriminali bejn 20 u 25% fil-mija tan-nisa fl-Ewropa sfaw vittmi tal-vjolenza minn tal-inqas darba fil-ħajjithom u nofs miljun per nisa fl-Ewropa sofru minn mutilazzjoni ġenitali. Dan in-numru qed ikompli jiżdied sfortunatament huwa allarmanti u ta' tħassib u jitlob li jkun hemm eh, intervent fil-pront min-naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej. Il-vjolenza kontra n-nisa għandu konsegwenzi kbar ħafna kontra il familja L-om titlof il-fiduċa fil-familja u it-tfal jisfaw it-vitmi indiretti tal-violenza. Il-violenza kontra n-nisa hija fenomenu diffiċli ħafna li tagħmel monitoraġġ tiegħu għaliex in-nisa li jkunu vitmi jistħu u jibżaw li jirrapportaw l-autoritajiet tal violenza li jkunu batow ħanala naħseb li dan huwa xogħol diffiċli ħafna huwa meħtieġ ħafna għalhekk jiena wkoll bħala bħal mamlet il-kollega Jimenez rridu ngħidu daqshekk minnu fih l-vjolenza kontra n-nisa. Estrella képviselő. Estrella fisem l-essendi għal-minuta u nofs. Muito obrigada, Presidente. Grazie, Presidente. Jina xedu rapporter u għalek nistiq nifraħ l-rapporter għal xogħol siwi ħafna tagħha, rapport eccellenti u kiseb l-appoġġ tal-SND. Il-vjolenza fuq in-nisa hija forma serja ħafna ta' tkasbir ta' drittijiet tal-bniedem. Hija offiża kontra l-drittijiet tal-bniedem u n-nisa li jisfaw vitmi tal-vjolenza ikun obbligati li jitċaħdu mid-drittijiet fundamentali u libertajiet fundamentali, jkunu vulnerabli għal aktar abbuż. Xifti żmien ilu jiena zort eh, ċentru fejn jilqa din dawn in-nisa u tkellimt ma' dawn in-nisa. U uħut minnhom riferaw għal ħajjithom mimlija batija. U għalu li t tfal tagħhom ukoll batow iżda xorta waħda kellhom il-xorta waħda ma kellhomx il-kuraġġ li jirrapportaw lil min kienet jagħmel l-aggressjonijiet kontrihom. Jien tkellimt ma' tfal ukoll u tfal infushom kellhom il-menti minnaħa tagħhom għaliex in-nisa l-ommijiet kienu qed jibżaw wisq. Ma dana kollu dawn in-nisa kienu vitmi ma kinux siguri laqqas f'darhom stess, fil-familja tagħhom stess. Uħut minnhom iżammaw id-dar mill-raġel tagħhom u laqqas kienu jitħallew barra mid-dar. U għalhekk irridu nbidlu l-leġiżlazzjoni sabiex bekk in-nisa jgawdu mir-rispett u ma jibqawx ikunu vittmi tal-vjolenza u ma jibqawx ikunu vittmi ta' situazzjonijiet bħal dawn li l-koll kemm aħna nikkundannaw. Naħseb li din is-sitwazzjoni tkasbar id-demokrazija nfusa għaliex dawn in-nisa qed jiċċaħdu mid-drittijiet ta' ċittadini tagħhom għalhekk il-kol flimkien irridu niġġieldu din il-pjaga. Grazzi. Köszönjük szépen, most pedig eh, Wojciechowski. Grazie ħafna. Issa, is sur Wojciechowski. Fl-axħar ħan mir-raġel dan id-dibattitu forsi punt soġġettiv. Jek joġbok. Fil-ġlida ta' kontra l-violenza fuq in-nisa, ħafna drabi nkun qed nitkellmu dwar violenza domestika. U rridu niġilduha beġarna bil-miżuri legali. Jena naqbel mal-konklużjonijiet ta' Sinjura Svensson u rapport tagħha iżda nixtieq insemmi tip ta' violenza oħra. Violenza li n-nisa jibatu minn ħata l-istat għax istat jihdu l il-tfal tagħhom u m'hemmx eh, forma ta' violenza qar milli l-lom tihdela t-tifel jew tifla tagħhom. Fna drabi jkun hemm ġustifikazzjonijiet raġunijiet oħrajn validi iżda fil-Polonja pereżempju kien hemm tifla ta' 10 snin li tieħdet minn omma għax kienet titlob wisq Il-ġustifikazzjoni ħafna drabi hija li l-ġenituri jkunu foqra wisq u flok li jgħinu t-tfal eh, billi jgħinu l-ġenituri, it-tfal jittieħdu eh, foster home f'istitut. ħafna drabi jkun hemm konflitti, argumenti fil-familja u naraw xeni drastiċi ħafna drabi meta t-tfal jittieħdu mill-ġenituri tagħhom bil-forza, bil-pulizija jew uffiċjali ċivili oħra. Fl-Ewropa naraw ix-xejra li eh, nimminaw il-familja bwis intervent tal-istat u dan jaqat ħafna drabi taħt il-liġi. Naħseb li meta nieħdu eh, azzjonijiet bħal dawn nkunu qed nagħmlu żballax tfal għandhom ikunu mal-familja tagħhom, mal-ġenituri tagħhom u dan m'għandux jiġi ġustifikat mill-faqar. Il-familja għandhom jiġu appoġġati iżda r-rabtiet familjari m'għandhomx jiċċaħdu minħabba dawn il-mezzi għax inkella nkunu qed nagħmlu qar flok aħjar. Kiet perces hozzászólással. Grazzi. Signora Shrizlevska, għal żewġ minuti. Jena Kuntenta li f'din is-sessjoni plenarja l-Parlament ħajadotta rapport li jirrappreżenta approċċ fuq livelli differenti kontra l-vjolenza fuq in-nisa. Mod wiesa aħna ġildu dan il-fenomenu negattiv. La dubju, approċċ integrat biss jista' jgħin fuq livelli differenti, politiku, soċjali, ġuridiku, eccetera. Dan biss jista' jwassal għal riżultati. Xorta waħda qed nistennew abbozza l-direttiva li tifoka fuq il-ġlida kontra l-vjolenza fuq in-nisa u nittama l-Kummissjoni toħroġ proposta bħal dima malar kemm jista' jkun. Kemm ta' oħra. Huwa importanti ħafna li l-vjolenza fuq in-nisa titħares mhux bħala xi ħaġa ħażina mill-perspettiva tan-nisa jew il-familja bħala taqsima, iżda rridu naraw ukoll l-ispejjeż għaskapitu tas soċjetà in ġenerali. U t-tini net ma nix nifukaw fuq il-ġlida kontra l-violenza iżda wkoll fuq xejrit ta' mġiba differenti. Forsi rridu nistigmatizzaw l-attazzjoni soċjali għal violenza fuq in-nisa u nippruvaw nbidlu il-modi ta' trawim ta' tfal biex bekk ikun hemm eh, prassi ta' ugwaljanza matul il-ħajja ta' kuljum.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 Emin Dank u wel, voorzitter. Ja, hier ben ik. Eh, Grazie, president. Adawnek, u fuq. Fil-programm ta' Stokkolma, il-Kommissjoni ħabret sensiela wiesa ta' miżuri fil-ġlida kontra l-violenza fuq in-nisa. Iżda bħalissa m'hemmx strateġija ċara għalina l-koll. Is-sigurtà hija kumdita importanti, speċjalment tal-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. U dan japplika għal grupp kbir ta' nisa li et eh, ibatu minn til, violenza, mutilazzjoni ġenitali u żwieġijiet irranġati. U n-nisa tibatu kuljum u għalhekk irridu nitrattaw din il-problema. Għanna bżonn ta' riċerka, għandna bżonn ta' attenzjoni speċjali għal vitmi u koll u għalhekk il-Kummissjoni malajr kemm jista' jkun tittoħroġ bl-Istrateġija Ewropea sabiex bekk niġġieldu l-vjolenza fuq in-nisa. Din l-istrateġija eh, tagħti attenzjoni kbira fuq prassi li tista' tkun perikoluża jew taħsara. U dan irridu nibdoh mill-lum stess minn għada, mhux minn l-2012 u 2013. L-ordni ta' protezzjoni Ewropea da ma ġietx implementata u din mhix aċċettabbli. Ħafna violenza ma tarafx il-frontieri, u għalhekk irridu naġixxu. Grazzi. Għannista l-Sur grazie Sur Cimanski. Nawiązując do moich przedmówców i do sprawozdania pani Swenson. Fil-rigward il-kellima ta' qabli u r-rapporter s-Sinjura Svensen nixtieq intenni għal darba oħra li l-violenza fuq in-nisa hija preżenti dejjem fil-ħajja soċjali. Waħda mill-kawżi għandax taqsam mill-pożizzjoni eh, ekonomika zvantagġata ta' qabla mal-irġiel m'għandhomx aċċess għall-impjiegi, għandhom salarji baxxi u status soċjali inferjuri meta qabel ma' l-irġiel. Barra minn hekk hemm il-pis li n-nisa jridu jrawmu tfal. Ħafna pajjiżi Ewropej għandhom benefiċċji li mhumiex biżejjed ta' għajnuna. Speċjalment l-irtirar bikri u miżuri soċjali dajfin u dawn waslu biex nisa jkunu dipendenti fuq l-irġil tagħhom fuq sistema soċjali. Din hija sitwazzjoni ma nistax naċċettaw. Importanti li natu ekwivalenza ta' eh, lif għan-nisa u vantaġġi benefiċċji soċjali għan-nisa bħalma nagħtu pereżempju għat għatrawim ta' tfal u dan qed iwassal nafu li qed iwassal għal diżugwaljanzi ekonomiċi u diżugwaljanzi fost is-sessi. U dawn ħafna drabi stejjin biex innaqsu l-vonanza fuq in-nisa. Id-dipendenza ekonomika tan-nisa fuq l-irġiel hija waħda mill-forum ta' passività kbira li hemm li qed ibatu n-nisa u kultant tiġi tollerata li kun hemm vittmi ta' violenza. Għalhekk il-Parlament Ewropew jista' jagħmel tajjeb għal dan, speċjalment fil-pajjiżi fejn minħabba l-faqar il-pożizzjoni tan-nisa hija diffiċli ħafna. U għalhekk dan huwa messaġġ importanti ħafna. Jiena grat lill-rapporter tal-li ħanota ta' din il-problema u tal-li kien attiv sabiex insibu soluzzjoni. Bower edit eh, kif xalununek. Grazzi ħafna, il-Sinjura Bower. Köszönöm szépen, elnök kur. Għazax minuti, grazzi ħafna President. Jina u kol nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal l-rapport taħħa nifem li jem situazzjoni soċjali ta' importanza kbira u serja. Aħna fl-Ewropa mdorrija li l-problemi insibula mis-soluzzjoni meta jiġġenera problemi ekonomiċi f'dan ir-rapport qegħdin naraw illi Il-danni tal-violenza kontra n-nisa fl-Europa sarraf għal eluf ta' miljoni ta' euro. Il-violenza qiegħda fuq kull livell nisbuha fost l-iktar foqra għal liktar iktar sinjuri dawk li għandhom livell ta' edukazzjoni fjak dawk li huma wkoll gradwati universitarji. Għanna mijiet ta' nisa illi madwar l-Ewropa qegħdin ibatu din il-vjolenza. Għalhekk dan ir-rapport huwa pass importanti l qudiem u rridu ninsistu anki fir-rigward tal- eh, fenomeni, fenomeni ġodda bħal per eżempju il-mutilazzjoni ġenitali. Kif nafu, jekk ma jkollniex bażi legali ma nistgħux nimxu l qudiem għalhekk li nistgħu nagħmlu huwa li nniedu strateġija Ewropea. Jekk ma nistgħux normalizzaw is-sistemi legali nistgħu għall-inqas namlu skambji ta' laqwa prassi li jista' jkun utli ħafna u anki kif jgħid ir-rapport jeżistu ċertu atti Eh, ta' violenza li mhumiex jusa bħala moħrija f'ħafna sistemi legali. Għalhekk importanti li navanzaw f'dan il-qasam u din kooperazzjoni tkun waħda effiċenti. Irtu konna strategija Ewropea biex namlu dan għaxem veru bżon ta' xaħġek. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Costa għal u nofs jekk joġbok. Grazzi ħafna, President. Grazzi. Grazzi, nafu li dan il-fenomen jizdit u speċjalment l-effett fuq it-tfal u għalhekk nitolbu l-Kummissjoni tippreżenta proposta bħalma wedet biex ikun hemm strateġija fuq il-vjolenza fuq in-nisa u tkun komprensiva u tinkludi wkoll il-vjolenza domestika u l-mutilazzjoni ġenitali u anke forem oħrajn aktar moħbija bħal pereżempju diskriminazzjoni kbira u mobbing kontra n-nisa tqal jew dawk li jitolbu li eh, jizzowġu u dawn jiġu rikattati li jitilfu xogħol jew ma jitqis bħala reat u anki il-vjolenza minn naħa tal-medja u xandir wara direttiva fuq il-trafikar fuq id-dritti tal nidem fuq il-trafikar tal-bniedem u wara dak li smajna mis-Sinjura Malmstrom Naħseb li għanna toroq bażiċi fl-imkien ma' trattat ta' Lisbona biex bekk naslu għal direttivi li jirrikonoxxu l-importanza ta' dan ir-reat anke speċjalment l-istati membri kontra n-nisa kontra l-minorenni u bekk nkun nistgħu nistabilixxu standards ta' għajnuna ta' konsulenza u standards għal nisa u anke għal dawk li eh, li jistgħu jisbu informazzjoni mill-NGOs u anke impatt ta' studju ta' impatt tal-forum ta' ġlidiet kontra din il-violenza li adottaw l-Istati membri. Naħseb li taħt din il-profil jeżisti rida komuni tal-Parlament u jenu kol naqbel mal din lan li kunem sena ta' mafkar biex niftakru l-vitmi ta' violenza fuq in-nisa u naħsebbek nkun qed nibgħatu sinjal b'saħħtu ħafna. Grazzi. Mhux pedig. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Baxta xissa, żewġ minuti. Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Commissária. Grazie ħafna, President, Kommissarju, Sinjuri. Il-maħrija kontra n-nisa hija reat kontra dritti ta' bnidem kuħat jaqbel dwar dan din hija problema illi ila ħafna, hija problema li taffettwa l-pajjiżi kollha pajizi sviluppati, pajizi li għadu mumiex sviluppati. Tiġri fil-familji, tiġri fil-livelli kollha tas-soċjetà, speċjalment f'dawk il-familji, f'dawk il-familji li ktar foqra. Però hija problema tal-familji kif tiġa qabel fuq il-livelli kollha tas-soċjetà, ixini salarju ta' dik il-familja u il-livell ta' edukazzjoni ħafna nisa kienu vitmi, wieħed minn kull ħames nisa anzi kienu vitmi ta' eh, moħrija fil-ħajja tagħhom. F'dan ir-rapport fil-fatt qegħdin naraw numru ta' proposti u inizjattivi appoġġ għal vittmi u investigazzjoni ta' dawn ir-reati. Iridu maf ukoll ċentri li jilqaw lil vittmi u jrid ikun hemm ukoll numru ta' emerġenza li jistgħu iċemplu. Irrid ikun hemm ukoll sanzjonijiet ċirqa għal dan ir-reat. Irridu però fuq kollox ikun hemm appoġġ għal vitmi. Hija soċjetà li qed bati din il-vjolenza kontra n-nisa, irrid ikun hemm mobilizzazzjoni soċjali u politika, irrid ikun hemm sforzi wkoll sabiex nappoġġaw in-nisa li ikunu ġew maħqura. Irid ikollna ġurnata apposta dedikata għal violenza kontra n-nisa sabiex kulħadd ikun konxju ta' din il-pjaga. Grazzi ħafna, Sinjura Baxtox, issa ngħaddu lis-Sinjura Blinkeviċute. Grazzi, President. U grazzi u koll il-Eva Britt Svensson għal dan il-rapport tant tajjeb. Il-rapport jgħat istampa ċara ħafna tal- ksur ta' drittijiet tal-bniedem u juru li dawn il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem la jafu limiti soċjali laqqas kulturali. Pala parti mill programm li ġie adottat is-sena li għaddiet, il-programm ta' Stokholma, l-Unjoni Ewropea trid tindirizza l kwistjoni tal-moħrija kontra n-nisa ma' kemm jista' jkun, għalhekk inħeġġeġ il-Kummissjoni biex tieħu azzjoni immedjata u tippubblika l istrategija tagħha fil-futur immedjat. Għawnek il violenza tinkludi traffikar tal-nisa, mutilazzjoni ġenitali, zviġiet forzati, stupru, u dawn ir-reati kollha jaffettwaw is-saħħa mentali u fiżika tan-nisa għalhekk l-istati membri jridu jagħtu importanza partikolari lil dawk il nies li jaħdmu fl-oqsma tas-saħħa, pulizija, rati sabiex ikunu jistgħu jindirizzaw din il-kwistjoni biex xira kif suppost. Nixtieq nifraħ li s-sidjura Malmström tal-li appoġġiet l-NGOs li qegħdin jaħdmu fil-qasam tal vjonza kontra n-nisa u nixtieq ngħid li fil-qafas tal-kriżi finanzjarja u ekonomika il-vjolenza żdiedet u għalhekk il-finanzi allokati għal din il-ħaġa m'għandhomx jonqsu. Grazzi ħafna. U fl-aħħar għanda il sinjura Flasikova. President. Mikjal il-maħrija domestika u il-ksur ta' drittijiet fundamentali ilha tiġi diskussa għal numru ta' snin għadna ma nexxinniex u dan ir-reat. Din hija problema li taffettwa mhux biss il-mara imma lill familja kollha. It-tfal illi il-ġenituri tagħhom ikunu qegħdin dejjem minn din il-problema u kollu ma' vittmi. U għala kħidu nagħtu appoġġ lin-nisa u anki l-tfal illi ikunu vittmi ta' violenza domestika għan-nisa aktar kbar flata u importanti li nħarsu eh, l-interessi tagħhom mod partikolari għaliex anke l-libertajiet eh, personal personali tagħhom ikunu limitati. Imbagħad għandna l-kwistjoni wkoll ta' traffikar ta' nedmin li hija kwistjoni soċjali taħraq ħafna jrid ikollna kastigi akbar u ikunu adattati skont kemm ikun gravi u serju l-każ. Irridu neħdu passi sabiex nindirizzaw dawn il-nuqqas ta' libertajiet tan-nisa u biex in-nisa jkunu jistgħu jgawdu minn level ta' ħajja tajjeb. Grazzi ħafna. Issa għanna il-fazi KHDI u għanna 18 il-kellim li jishtuqu jitkellmu. Iġifiri għara kem vera tqisu dan is-suġġett bħala importanti. Mela, ħajkonna Rojta Rojtave, Tarabella, Vincila. Nikolaj Vertman morvai képviselőknek, akiknek nem adom meg, azoknak nem. Mela, dawk huma niżel li ħanati il-kelma, dawk illi ma dajtu l il kelmu għax tiġa tkellhom iċ-ċans jitkellmu f'xi dibattitu ieħor u għalek b'xi mod ma nista' nqaċċat minna din lista ma nagħti permetti il kulħadd is-sur kelli l-ewwel. Grazzi President, jiena nixtieq niġdulkom l-attenzjoni għal żewġ punti l-ewwel il-moħrija kontra n nisan mbagħad it-tieni net ir ta' l-irġiel bħala ħaddiema fil-lukandi. Għanna bżon ta' program ta' edukazzjoni fost il-żaza ħirġil bħala eh, ġestjoni tal-rabja tagħhom biex jikkontrollaw ir-rabja. Għaliex dina il-rabja u l-violenza kontra n-nisa għandha tkun tabu u mhux qisha xi ħaġa normali, issa rwol tal-irġiel bħala ħaddiema fil-lokanda. Mela, ħabib tiegħi, ħabiba tiegħi, inqatlet fil-Mauritius fil- waqt il-qamar il-asel tagħha fil-kamra tagħha kien hemm raġel illi in-nisa jinqatlu iżjed mill-irġiel f'każijiet bħal daw. U għalhekk irdu nindirizzaw din il-ħaġa l-irġiel u l-aċċess li jkollhom fil-kmamar tal-lukandi. Din hija ħaġa tiġi indirizzata. Kérjük tartsák be az időt, most már igazán nagyvonalak voltunk a Tarabella képviselő. Sinjura għat nkun ġenerus ħafna fil-ħin, jekk ġobkom zommu mal-ħin, is-sur Taravella. Président, Madame la Commissaire, chers collègues, je salue le rapport. President Commissario, kollegi, jina nilqa rapport ta' Sinjura Svensson illi jisħaq dwar il-bżon illi din il-tip ta' violenza tiġi meqjusa bħala reat. Din hija ħaġa napprezza ħafna u għamennu li għandna tradizzjoni u kulturi differenti fl-Unjoni Ewropea. U fil gwajt tal-moħrija interessanti wkoll li wieħed jara il-mod kif dawn jiġu indirizzati. Per eżempju, l-istupru hija taħt il-liġi kriminali kullum kien ma miex definita bl-istess mod, per eżempju, fil-Latvija għazbis teżisti f'Malta l-istupru ta' raġel minn raġel ieħor ma jeżistix. Is-Slovakkja li wieħed jiġi stuprat budġett laqas biss ma jus bħala stupru. Ħafna nisa irġiel u tfal laqas biss huma inklużi f'dawn id-definizzjonijiet għalhekk it-trivjalazzjoni ta' dawn ir-reati fisser li wieħed qed jitrivjalizza wkoll il-vittmi tagħhom lek għandna bżonn ta' roadmap minn il-Kummissjoni sabiex nindirizzaw dawn it-tipi kollha ta' violenza. Grazzi, il-Senjura Meixner għal minuta kjoġbok. Grazzi, President. Matul id-debattitu, il-kol bilna il-violenza kontra n-nisa hija ksur ta' drittijiet ta' d-nida, mu sempliciment rejat. U hemm ħafna nisa u anki tfal li huma vittmi ta' din il-violenza. Il-kawza ewlenija tal-mortalità fost it-tfal u li mara tkorri waqt it-tqala hija propju minħabba il maħrija kontra n-nisa. Mux għadni nitkemmu kol eh, il-prostituzzjoni u il-reati ta' unur biex nsejħu l-omek fost il nisa Aħna għanġ għadin nitkelmu bizwar ugwaljanza bejn is-sessi, imma għadin najdu illi il- Ehm, l-ugwaljanza qed tiġi minata minħabba l-moħrija fuq in-nisa. Għanna bżon ta' direttiva fl-Europa ressa miżuri biex nilimitaw il-reat il-moħrija ma' nisa dawn huma reati li jaffettwaw il-pajjiżi kollha Ewropej. Grazzi ħafna. Issa għal minuta s-sur. Sira man. Il Maħrija fuq nisa tuħu ħafna forum differenti, ma hija problema internazzjonali. Il-komunità ma rnexxilix tindirizza biżejja din il-ħaġa. Għandek qegħdin nitkellmu dwar il-teddit eh, ta' dinjità tal-bniedem, tas sikurtà. U il-vitmi ħafna drabi jiffaċċjaw diffikultajiet fil-ħajja soċjali u l-ħajja tax-xogħol tagħhom. il maħja fuq nisajja problema soċjali u koll u immaġinaw kem tiswa din il-sistema tas saħħa l sistema legali. U għapropju fid-djar tagħhom stess li daw nisa jkunu l-iktar vulnerabli. Il-violenza domestika hija waħda mill-iktar forum importanti ta' violenza kontra n-nisa u dina mhix ċajta l ġnus ma' uda. Law mill-li il-vjolenza kontra n-nisa tiġi eliminata u l-Unjoni Ewropea tiffirma u koll din dal-tejm. Kelle ma jimis? Anzi, mikollaxik, Mikolaxik. Isur Mikolaxik, kjoġbuk. Grazzi, President, li persuna tkun maħura dejjem ħajkolla konsekwenzi kbar għas-soċjetà u għall-familja u għandna nikkundenaw din il-vjolenza anke jekk tkun kontra n-nisa u kontra t-tfal. Il-vjolenza domestika hija waħda mir-raġuni tawlenin tal-aborti spontanji. U għalhekk importanti li nużaw l-istrumenti kollha li għandna disponibilta tagħna fil-liġi kriminali tagħna sabiex nindirizzaw dawn ir-reati. Jiena nixtieq ngħid li hemm bżonn inħarsu n-nisa. In-nisa foqra wkoll għal surrogate motherhood. U il, li dan imur kontra it-twaqif tal-kummerċ ta' partijiet u organi tal-ġisem. Irridu indirizzaw il-kwistjoni ta' traffikar ta' dan it-tip. Signora Ancila. Grazie President. Kif nafu l-maħrija fuq nisa ħafna drabi laqas tiġi kastigata, speċjalment f'sitwazzjonijiet ta' konflitt. Ovvjament, n-nis fl-Europa jiddu l daw il-konflitti u ma problemi ta' pajzi oħra mux tagħna, imma xorta aħna mbagħad jiddu niffaċċja kwistjoni ta' prostituzzjoni, eh, moħrija fil-familja, mutilazzjoni ġenitali, dawn l-affarijiet kollha mbagħad jiġu fl-Ewropa. U mhumiex in-nisa biss illi ikunu l-vittmi manki tfal żgħar xabbiet. Għalhekk kridu nagħmlu nuħorġu bi statistiċi komprensivi illi jgħidu eżattament x'inhi s-sitwazzjoni ta' dan il-fenomenu. ċe il-fenomenu ta' violenza minħabba s-sess ta' dak li jkun għana nieħdu miżuri adattati kontra dawn ir-reati. Apparti minn hekk, Iridu nużaw l-Istitut Ewropew għall-ugwaljanza bejn is-sessi wkoll. Grazzi ħafna is-Sinjura Nikolajsa. Felicit per rapportare pentru acest. Grazzi. Pala Shadow Rapporter jina. Nishtiq nifraħ li rapporter għal din il-bicċa xogħol eċċellenti li għamlet. Naħseb Naħseb li iridu nitbedu daqsxejn mid-diskussjonijiet formali għaliex mingħajr approċ iffukat u mirat għal dan id-debattitu ma naslum kien. Għanna bżon ta' direttiva għal daqstant. U l-ispiża ekonomika ta' dan ta' din moħrija fuq in-nisa għadna ma konsidrajniex, ma ħallisniex biżejja leha. Anzi, f'sar veru ftit xogħol f'termini ekonomiċi. U naħseb li fi żmien ta' krisi finanzjarja ekonomika, l-ispejjeż illi jirriżultaw minn din it-tip ta' moħrija mijiet ta' miljuni f'dannu għandna nikkonsidrawhom u nqisuhom. Mhux ovvjament rridu nużaw nħarsu biss mill-lat ekonomiku, rridu nħarsu wkoll mill-lat politiku nagħmlu dak kollu possibbli sabiex niġġieldu dal-fenomenu.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 Pero minn dak iż-żmien l ewwel ovvjament il-leġiżlazzjoni ma tistax tkun l-istess l-Ewropa kollha kemm hi, imma rridu niddedikaw finanzi Ewropej biżejjed sabiex nipprevjenu. Din il-moħrija Lek nixtieq instaqsi lill-Kummissarju kif tikkontrolla kif jintefqu dawn il-flus u kif ħajaslu mhux biss lill-gvern imma minn hemmhekk għand in-nisa li huma vittmi il relazzjoni li għandhom daw il-konnessjoni li għandhom daw il nisa mal-gvernijiet għalix per eżempju, fit-toroq ta' Amsterdam ta' Budapest hemm ħafna nisa illi huma vittmi ta' prostituzzjoni per eżempju. U ma nafux x'tip ta' għajnuna jirċivu minna ta' gvernijiet, grazzi. Vedaw kuventu dan. Grazzi għabla sur Luħa. komissar, stimas kolleġ, dupu kumresi cum reiese și din raport, eh, diminuarea violenței împotriva femeilor. Grazie ħafna. Evidentement huwa ċar li aħna għandna bżonn nżidu l-isforzi tagħna biex niġillu uh, kontra violenza kontra n-nisa. <clears throat> Fil-Stati membri tagħna nifisom imma ukoll fil-livell tal-Unjoni Ewropea, fil-Stati membri kollha fej ikonna da tip ta' violenza kontra n-nisa eh, għanna nirranġaw situazzjoni problemi psikoloġiċi huma r-riżultat ta' din tip ta' violenza u dan waslu għal żied violenza. Aħna għandna bżonn nikkoordinaw ehm, flimkien mal-forzi tal-Pulizija tagħna fl-Unjoni Ewropea nkun nistgħu identifikaw il-fenomenu u namlu eh, l-istudji li hemm bżonn biex nkun nafu eżatt mhux qed mal programm ta' Stockholm ma dan huma aspetti li kollha huma trattati, da kollha għandhom bżonn għajnuna finanzjarja u l-programm Dafni huwa l affaz regolatorju adekwat. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, President. Kommissarju, meta neġu għal politika ta' egwaljanza, l-Unjoni Ewropea għedin fuq qoddim. U għedha wkoll fuq qoddim l-Unjoni Ewropea b'dak li xjaqsam il-ġlida kontra la violenza kontra n-nisa. Kif jgħid il rapport tajt l-Onorevoli Regner, dan għanna spiża ta' 33 biljun euro nħabba il-tip ta' reati li huma bażati fuq il-ġeneru u l-vjolenza kontra kontra n-nisa. Dan huwa uh, fenomenu li huwa għali ħafna għandna bżonn programm, għandna bżonn programm ta' miżuri uh, kontra il tip ta' violenza bażat fuq il-ġeneru għanna bżon nħarġu eh, maġistrati, polizija, eh, social workers, dakollu kollu għed fil-rapport, jinn ringrazzi l-rapporter għalli n-nutata, referenza da kollu. Imma punt wieħed, biss li xtaqt n-għajem xaqsam il-rapport, jinħoss li il-rapport għandu koll jihu nota ta' violenza fuq il-posta xol. Emmek u koll għanna bżon ċerta mizuri konkreti, grazzi. Grazie ħafna sa biex naqgħu din il-keċ li għaj għanna l-onorevoli Rojtova għal-minuta. Grazie ħafna. Aħna rajna li il-tfal u nisa huma vittmi. Kif jistgħu l-familja jgħidu li ma kinux jafu li qed jiġri tisir il-violenza. L-istrateġija li eh, li għandha l-Kommissjoni għandha jkollha miżuri, għandha jkollha mekkaniżmu ta' diagnostika biex l-isparijiet u servizzi soċjali jkunu jistgħu joffru għajnuna eh, kemm jista' jkun malaj. Għandna bżonn li jkun hemm kastigi verament ħorox u għanna bżon nżidu l-kuxenza tal-publik biex nizguraw li l-maġistrati u mħalfin ikunu mħarġin meta jiġu għal dak li għandu xaqsamma violenza kontra n-nissa, specialment inkluż il-mutilazzjoni ġenitali. U għanna bżon għajnuna u kol soċjali u legali eh, l-vittmi. Nirringrazzja l-rapportera rapport taħħa. Ma nistax nivvota, imma ma nistax nivvota kontra il-paragrafu Je? Kwestjoni jemme għal-fallu. Grazie għafna. Issa naddu għal komissarju Signora Mostrom, fissem il-Kommissarju Europej. Grazie, President. Onorevoli membri, grazie għafna tal dan il dibattitu verament importanti fuq il-kwestjoni tal- Eh, ta' suġġett li huwa importanti l-ħafna nies. Nirringrazzja l-rapporter rapport importanti tagħha u wkoll xedew rapporter. Skifat fir daħla tiegħi aħna għandna intenzjoni ndaħlu ċerta miżuri, speċjalment il pakkett ta' drittijiet tal vitmi li huwa importanti ħafna li ħaj jasal ix-xar li dieħel u għanna u koll il-politika ta' kwalità ġenerali biex jikun programmi ta' prevenzjoni, zida fil-kuxjenza u affarijiet simili. Aħna qed insegwu mill-qrib <clears throat> biex intemmu il-Konvenzjoni tal-Konsol tal-Europa għal-prevenzjoni u ġlida kontra l-nisa u violenza domestika biex inkunu nistgħu nipproponu l-Konsel li l-Unjoni Ewropea tkun tista' eh, tader xiruħa lejda biex dan ikun vinkolanti legalment fejn l-Unjoni kollha kompetenza. Jien nixtieq ukoll nagħmel referenza għal żewġ proposti oħra li aħna adottajna u li intkom adottajtu. Id-direttiva dwar il-ġlida eh, kontra traffikar li għandu ħafna elementi ta' prevenzjoni imma wkoll ta' appoġġ għal vittmi għan nisa u tfal li huma vittmi ta' tattib ta' traffikar għal eh, raġunijiet ta' sesswali oħrajn. Mbagħad fil-pakket tal azil ukoll hemm nota speċjali dwar dawk eh, n-nies vulnerabbli bħal nisa li kienu vittmi ta' violenza sesswali u affarijiet simili. Kif il-problema kif għattu huwa verament mistija li eh, nisa u bniet eh, jibżaw kontinuament jibżaw mill-violenza, mill-stupru, mill-abbuż sessuali, minn dawk in-nies li rib tagħhom u li suppost għandhom ikollhom iżjed fiduċa fihom. Msaħbin eh, tagħhom rġiel aħna għandna bżonn naġixxu biex ikollna riżultati konkreti Wa waħda mill-violazzjonijiet iżjed eh, ħorox kontra d-dritti ta' bidem, Jien nifrakom. Nifraħ li dawk li ftit nies li għamlu kontribut. Dini miex kwestjoni ta' nisa, biss hija kwestjoni ta' dritti ta' bnida, ma jek nisa naslu rizultat biss jek naħmu flimkien, nisa urġil biex nġiltu kontra dan il-fenomenu verament orribli. Aħna nabżon naħmu flimkien biex naslu għal Ewropa fejn in-nisa u l-bniet eh, mandomx eh, jibżaw mill-violenza eh, għax ma ta' ċerta ġeneru. Grazzi, President. Grazzi ħafna. Signora Kommissarju, sa' biex nalqu. Naddu għall-Onorevoli Svensen, Signora Svensen li għalla porter. Grazzi, xtaqt nirringrazzja l-kollegi l-għura qabel kollox għas suġġerimenti intelligenti li tawni dan id-dibattitu u anke għad deċiżjoni li rajt minn naħa tal-kollegi kollha fir-rieda li jkun hemm nufrontaw din il-problema. Il-Kummissjoni qed nistennaw ansjużi minn għandhom li jkun hemm pakketta miżuri minn ħat tagħhom biex ikun hemm aktar appoġġ għal vitmi u għanna bżonnu kol ta' direttiva sabiex nġildu kontra violenza. Nishtiq najt li nishtiq naqbel ma dak kollu li jettajt il-rapport li jettajt il-rapport, iżda mux minħabba li dur l-kollegi, iżda l-importanti u għal messaċ taħnatu l-Komissjoni li għanna bżonnu direttiva. Rridu nuru li daw kolla li jettibatu minn dan il-trattament ħazin, il-nisa ġifiri, ma jridux iħossuhom li tor tagħhom u jistħu. B'dan ir-rapport irridu nurwhom li l-ħtija hija ta' min jagħmel ir-reat u mhux it-tor tagħhom. Huma dawk li huma ħatin li jridu jħossuhom eh, mistħijin u jibżaw. Issa morna l-qoddim, għamilna pass l-qoddim, grazzi għall-impen ta' soċjetà ċivili, grazzi għall-ħidma tal-soċjazzjonijiet tan-nisa u ta' volontarjat u issa wasal iż-żmien għalhekk li ma nafdawx biss fuq responsabilità tal-volontarji individwali biex napoġġaw in-nisa f'sitwazzjoni diffiċli ta' ħajja. L-aktar ħaġa importanti hija li mmorru li lil minn ħemda u nuru li hemm appoġġ għajnuna għal dawn in-nies li huma tant esposti għal violenza. Jien nixtieq ngħid u nisħaq l-importanza tal-fatt li aħna edna li din hija problema problema li qed titwettaq fil-gruppi kollha tas-soċjetà tagħna, mhix grupp speċifiku li huwa aktar espost jew qud mod partikolari fis-soċjetà tagħna. U għalhekk nixtieq nistieden il-kollegi tiegħi biex jibatu dan is-sinjal. Jiġifieri li mhux aċċettabbli dan kollu u mhux aċċettabbli li n-nisa jridu jgħixu f'sitwazzjoni bħal din. In-nisa rridu jkunu kapaċi eh, ikollhom e, ħajja tajba għal-jom tfal tagħhom, iżda li ikollhom protezzjoni kemm għal-jom kif ukoll tfal tagħhom. Grazzi għal darbohra lill kollegi għad-deċiżjoni tagħhom u għal-impen tagħhom u flimkien nistgħu nirnexxu. Grazzi. Köszönöm szépen. Grazie ħafna. Senjura, pala persuna religjuza li jien jen nixtieq inżid ħaġa mill-lat ta' umanizmu nisrani għalla ħalaq l raġel u l-mara, ma nix nippermettu li kunem violenza kontra n-nisa. Għadden il raġuni. Issa għalaqna nalqu da dibattitu. Għada nivvutaw fuq da, fuq mill-lofsenar u d-dim. Grazie ħafna.